regolament tal-Kummissjoni, l-Kunsill fuq il-ġdida kontra il-frodi. 1073-99. Mela, dik il-bicċa xogħol għamennija, issa għandna raġunijiet ukoll marbuta mal- l-opinjoni tal-Kommissjoni hemm skadenza ta' tliet xhur għal Parlament li tibda propju minn għada nhar il-15 ta' Marzu tal-2013. Issa naslu għad dibattiti fuq każi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipju tad-demokrazija. Għanna massimu ta' sija nittamaw li nirnexxu f'dan ix-xogħol nibdew fuq il-qagħda fil-Bangladesh. L-awtur ta' din l-opinjoni huwa l-ewwel is-Sur Tanek. President meta kont f'dak ħames snin ilu mort fil-Mużew tal-Gwerra u rajt b'esperjenza personali dawk l-atroċitajiet li kien hemm fil-Gwerra tal-Indipendenza. Dawn saru l-aktar fuq minoranzi, l-Induisti, l-Buddisti, fost oħrajn minħabba r-reliġjan tagħhom li ma kienx permess mill-Pakistan. Għaddew ħafna snin u laqqas kien hemm Eh, kastigi penali għal dawn in-nies. Nittamaw li tresqu qudiem il-liġi għal proċess ġust u salvagwardji legali li jiġu mħarsa. Reati bħal dawn ma jkun hemm statut ta' limitazzjonijiet u għalhekk jider li għandu jkun ikun raġonevoli li nresquhom barra mill-Bangladesh. Aħna nikkundannaw kwalinkwa ehm, atroċitajiet li saru minn sur Eh, saradi biex naraw li jkun hemm stat ta' dritt minn fih u biex dawn ir-reati jitresqu qudiem il-liġi biex itemmu dan il-perjodu tant atroċu tal-istorja tal-Bangladesh. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Es folgt Herr Kollege Pre. Grazie, onorevole Tenok. Sur Preda, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Peress li jiena rajna li din hija priorità eh, għall-aġenda tal-lum, irrid ngħid kemm eh, irreaġixxa malaj il-Parlament tagħna wara ġifieri li ġie kundannat eh, għal-mowt is-sur Delwar Hossein Saidi nafu xġara fil-Bangladesh dan l-aħħar 40 sena. qegħdin, ovvjament, huwa il-qorti internazzjonali li għandu jara li li għandu jara biex ma jikomplux il-violenzi da tam l-aħħar. Hemm il-pina tal-mowt u għalhekk il bżonn li l-awtoritajiet tal-Bangladesh ibidlu il-sentenzi u jkun hemm ukoll moratorium fuq dawn it-tip ta' pena, fuq din it-tip ta' pena. Eh, imma importanti ħafna li jkun hemm proċessi fil-qrati ġusti il-vjolenzi li rajna wara li kien hemm dawn is-sentenzi hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Hemm ukoll il dawk li qed jaqblu mal-partit tal-ġamat il-nuqqas ta' sigurtà, n-nies għandhom dritt jiddemonstraw jamlu demonstrazzjoni timma il-violazzjoni miex reazzjoni raġunata u raġonevoli ankis l Human Rights Watch li titkellem għannom tal-vitmi Et jajduna li dawn il-vitmi huma dawk tal eh, li mħabba l-forzi tal-ord li suppost qed jipproteġuhom. Hemm ukoll diviżjoni fis-soċjetà kollha kemm Mħabba daw dawami u koll il-Partit Nazjoni tal-Bangladesh ma l-ġamal Eżlami ġifri għal-parti religjuza. Hemm bżonn li dawn id-differenzi jiġu melu imorru li lin minnhom. Grazzi sur eh, l-onorevoli Göringer Deudenberg. Grazzi President. Wara r-reati internazzjonali li tresqu quddiem it-Tribunal Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem ġiet imħabbra l bina tal-mewt fuq is-sur Sajidi. Il-Bangladesh eh, feġġew ħafna ervelli eh, huwa akkużat għal ħafna atroċitajiet u ġala darba tħabbret din is-sentenza kważi iktar minn 60 ruħ mietu Għalhekk l-awtoritajiet tal-Bangladesh hemm bżonn li jieħdu azzjoni deċiżiva biex jwaslu għal stabilizzazzjoni tas-sitwazzjoni u jwaslu għal rekonċiljazzjoni nazzjonali. Il-Bangladesh huwa wieħed minn ħafna pajjiżi li qatt għandhom il-pjena tal mod fil-pajjiż. Il-Bangladesh rridu jarfu wkoll il-kundizzjonijiet kollha tal fuq livell internazzjonali li jipprojbixxu l-pjena tal mod L-Unjoni Ewropea kontra l-pjena tal-mowt dan għadniħ bosta drabi darba wara l-oħra biex minnu fih inwaqfu din l-atroċità. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Geringer, issa Jean Lambert. Jiena qed nitkellem bħala president tad delegazzjoni għall-Azja nofsinhar tal-Azja bħala membru tal-grupp aħna edna li l-reati tal-gwerra huma ta' tkazbir, rajna l-atroċitajiet li seħħu kważi 40 sena ilu u kemm fnow il-pajis dawn l-avvenimenti. Rajna il-manifest tal-lega fil-pajis li ġi aċċettat dan il-partit issa laħaq fil-gvern Lega għawami fil-fat iżda aħna jiddispjaċina li għatem il-pina tal-mod fil-pajis. Aħna nifmu dimensjoni politika ta' dawn il-proċessi iżda nemnu li huwa essenzjali li l-qrati ikunu f'kontroll sħiħ u li ma jindux ikun hemm interferenza politika minn kwalinkwa persuna. Din hija sine qua non biex aħna nafdaw il-proċessi. Għalhekk rridu li l-Bangladesh tindirizza il-passat min huwa ħati jersa qudiem il-liġi ma ma jridx ikun hemm każbir tal-istandards internazzjonali. Jiddispjaċina mill-affarijiet li qed jiġru bħalissa anke regoli fuq l-appell huma ta' tħassib. Narfu li l-kwistjoni kienet waħda taħra imma r-reati tal-gwerra u l-proċessi tagħhom juru kemm kien hemm violenza, kemm kien hemm intimidazzjoni, kemm kien hemm noqqasijiet ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk ma jistax ikun li jkun hemm iktar min jattakka lil żgħażagħ lil forzi tal-ordni u l-użu tal-armi tan-nar kontra n-nies ċivili. Għalhekk aħna nikkundannaw dawn l-atroċitajiet u nitolbu l-awtoritajiet iwaqfu l-vjolenza minnu fih. Grazzi. Dank fra kollegin Lembert. es folgt eine Grazzi, issa l-minuta l-onorevoli Cecilia Wikstrom. Grazzi, President jiena naħseb li huwa verament importanti li il-koll kemm aħna narfu lil dawk il-vitmi tal-avvenimenti li seħħu fl-1971 fil-Bangladesh u issa wasal iż-żmien li fl-aħħar mill-aħħar jingħataw segwitu legali għal dawn l-atroċitajiet. U fl-aħħar mill-aħħar nitolbu lil dawk li huma ħatja sabiex Eh, jiġġustifikaw ruhom jekk dan huwa possibbli. Dan huwa importanti ma jridu rispettaw ukoll l-standards internazzjonali u anki jrid ikun hemm sigurtà totali min-naħa ta' sistema ġudizzjarja. Dan ilu għal bosta snin ma jseħx fil-pajis. Hemm lista twila ta' każijiet fejn Kien hemm proċessi ekstraġudizzjarji mingħajr rispett tar regoli anke tal-proċessi legali u għalhekk irrid ikun hemm proċessi ġusti u bilanċati. Il-nies tal-Bangladesh ħaqhom aktar minn hekk għall-aqwa mod possibbli ta' tmexxija u għalhekk nappellaw il-Gvern tal-Bangladesh biex jieħu l-affarijiet bis-serjetà. U bekk jerġgħu isiru l-proċessi mill-ġdid. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Wikström. Issa l-Onorevoli Verġa, għal-minuta. Merci, Grazzi ħafna, President. Fl-1971 il-gwerra ta' indipendenzi bejn il-żewġ naħat tal-Pakistan ħallu ħafna eluf ta' vittmi dawn ovvjament iridu jiġu rekonoxxuti dawn is-sofferenzi tan-nies u l-familji tagħhom fl-2010 kien hemm tribunal li twaqqaf biex jara dawn l-affarijiet Issa huwa dan it-tribunali huwa responsabbli għal violenzi li rajna f'dan l-aħħar għax il-gvern tal-Bangladesh ma jistax jilab bir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u anki għad-dritt ta' proċess eh, fil-qorti li huwa ġust. Il-liġijiet qegħdin jinbidlu mhux biex jippaċifikaw l fejt imma anzi biex ikomplu iqabdu l Il-gvern Il-gvern u anki l-partiti politiċi hemm bżonn jerfaw ir-responsabilità li għandhom biex iġibu l-paċi għax l-orrur l-sofferenzi ma jistgħux jerġu ripetuti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Verġa dan wassanna għal kellima fi sem il-gruppi l-ewwel net tal-PPE l-Onorevoli Kaczmarek. Grazzi President, Signori. li tisħaq għal ġustizzja hija xi ħaġa ġustifikata. Anke jekk wieħed ikun qed jgħix fil-Bangladesh, nafu li jrid ikun hemm proċeduri legali u dawn qed iseħħu ħafna snin wara li seħħu ir-reati xorta waħda. Naħseb li stajna nevitaw il-vitmi kollha li kien hemm imma bżonn li issa jkun hemm rikonċiljazzjoni nazzjonali u l-ġustizzja. Din kienet tkun iktar faċli Iżda xorta waħda il-pina tal-mod fil-Bangladesh. Aħna fir riżoluzzjoni tagħna titolbu moratorja għal waqfin minnu fih tal-pina tal-mod għaliex il-paċi fil-Bangladesh edha qrib nistgħu niksbuha imma rrid ikun hemm ehm, rispett tal-minoranzi etniċi, l-laqdiet ta' drittijiet tal-bniedem u rritu kunem istat ta' dritt. Grazzi. L-Onorevoli Kretu. Grazzi. Aħna ilna sa inkwetati bil-violenzi li naraw li jisiru fil-Bangladesh. Ma jistax ikun li l-passat ikompli kun il-prezent għal din is-soċjetà. Il-Parlament Ewropew ilu jgħid li l-pina tal-mot ma tista' tiġġustifika xi ħadd li jkun għamel eh, xi reat u anzi tensjonijiet edin imorru għallar għalek aħna nitolbu l lawtarit eh, biex jerġgħu lura fuq il-pina tal-mot għal dan il-mexxej tal-Partit izlamiku Hemm bżonn li in-nies jiġu paċifikati anki rajna li kienem l-strajk ta' dan l aħħar li ġab ħafna iktar violenza. Mżon li nerġaw emmek f'dan il-pajjiż jerġa' jsib klima ta' paċi anki u ta' ġustizzja. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Kretu, san minuta l-Onorevoli Bjenin. Grazzi. Aħna fl-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew mod partikolari għandna relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Bangladesh, kemm fid-diaspora tagħha kif ukoll permezz ta' kooperazzjoni mal- l-autoritajiet. Aħna nħossu li għanna dmir u id-dover li nitkelmu kontra l-avvenimenti reċenti ta' violenza li twaslu minnu nuqqas ta' fiduċa għaliex il-tkazbir ta' l-istat ta' dritt, rapporti ta' interferenza politika fil-ICT saru tant frekwenti u ovvi li naħseb li rridu nintervjenu. Jena nifem il-kawza għal moratorja fuq il-pina tal-mowt imma importanti li nippermettu l-gvern tal-Bangladesh li jitolbu għall-għajnuna, l-appoċ biex naraw jekk skopem għal xambitu hemm għall ICT minna ta' ġnus maquda. Għalhekk nistgħu ikonna fiduċa li jkun hemm proċessi ġusti u s soċieta tkun fiduċuża tar-riżultati minnaħa tal-qrati u anke l-gvern ikun fiduċus li dawk li huma ħatja jitresqu qudiem il-liġi jiġu kastigati. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Benjen. Es folgt Herr Kollege Bielan für Grazzi. Adam Bielan, għal minuta. President, is-sitwazzjoni fil-Bangladesh ilha tmur għall arf f'dawn l-aħħar ġimgħat dan twassal minn deċiżjoni li ttieħdet mill-awtoritajiet, deċiżjoni biex dawk li kienu għamlu reati tal-gwerra jitres qoddim il-liġi. Dan eh, seħ wara dak li ġara 40 sena ilu, sfortunatament l-irvellijiet waslu għal ħafna imwiet, speċjalment il-minoranzi induisti li jtibatu ħafna, il-militanti iżlamiċi edin jatu nar l-tempji, eh, l-ħwienet u djar tal-popolazzjoni induista, min qed jitħalla bla saqa fuq rasu u fil-faqar u għalhekk rridu ngħidu li l-minoranzi tiġi attakkati minħabba reliġjon tagħhom. Rridu nitolbu għal rikonċiljazzjoni nazzjonali żdanna nappellaw lill-awtoritajiet biex iżidu l-isforzi tagħhom għall inforzar tal-istat ta' dritt u l-standards internazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. Emmek biss mbagħad it-tribunal jista' jaħdem kif inhu xieraq. Aħna qed nistennu trasparenza u indipendenza minnaħa tal-imħalfin. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Bilan, l-Onorevoli Maċtalka. Grazzi, President. il rezoluzjonijiet proposti morru kontra l-violenza u l-inġustizji fil-pajis. Aħna l ajna il-Tribunal Internazjonali biex jinvestiga reati matul il-gwerra tal-indipendenza Iżda fil-bidunet jiena emment li lan ma jistax ikun li nikkastigaw dawk li tilfu l-ideja ta' gwerra ċivili fej jiseħħu atroċitajiet minnaħa waħda biss m'għandix preċedent bħala fl-istorja. 40 sena wara il-gwerra kwalinkwa informazzjoni tista' ssib biex vera jkollna stampa reali imma mhix realistiku li tħares lejn naħa waħda biss. Ir-reati kontra l-umanità m'għandhomx ikollhom statut ta' limitazzjonijiet iżda l-pina tal mod mhix aċċettabbli dmir ta' tribunal huwa li jsib il-verità ta' xġara dak iż-żmien u li jagħti lill-vittmi l-sodisfazzjon tal-liġi. Rajna li l-vjolenza komplet tiżdied u aħna għanna esperjenza f'pajjiżna dwar kif nistgħu nħarsu għall-aqwa approċċ imma l-aqwa approċċ ġara fl-Afrika t'isfel wara diffikultajiet tal-apartheid fejn l-arċisqof sab ir-verità u sab rekonċiljazzjoni għal futur aħjar. Grazie. Grazie. Essa. L'onorevole Bazescu. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Bangladeshul a avut... Grazie Hafna. Dan l-aħħar snin il-Bangladesh verament kellu ħafna kabir e- ekonomiku mħabba l-investimenti e, barranin Imma sitwazzjoni xorta hija waħda diffiċli għax nofs in-nies għadhom taħt il-livell tal-faqar. Rajna li kien hemm ħafna violenzi, ħafna demonstrazzjonijiet f'dan il-pajjiż għalhekk l-awtoritajiet ridu verament jaraw sabiex joħolqu dialogu mal-oppożizzjoni biex jaslu għal soluzzjoni wara din il-kriżi. E, e, hemm ukoll il-apparti tal-rappreżentanti tan-nazzjonalisti situazzjoni qiegħda tkun verament ħażina għax mhux kulħadd jista' jista' jieħu sem f'dawn il-protesti. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ngħaddu għall-proċedura KHDI. Ma tantx għandna wisħin għad-dispożizzjoni tagħna u għalhekk nelqa il-mikrofonu għal tliet kelliema. Biss? Ma nistax naċċetta iktar, dispieċini Grazzi ħafna. Meta nitkellmu dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh, jiena nara ħena Katar 14 sena li kien vittma għal din is-sistema pseudo legali. Nixtieq ngħid x'ġara kienet barbarità li qatt ma missa ġrat f'pajjiż ċivilizzat. Ġara ġi stuprata minn raġel miżewweġ ġiet akkużata għal adulterju u ġiet flagellata li waslet għal mowt tagħha. Għala ġara dan. M'hemmx tweġiba imma dan l-avveniment traġiku juri li fil- pajzaġġ fil-kampanja tal-Bangladesh jidher li m'hemmx ordni, m'hemmx stat ta' dritt li jirrenja huwa xarija meta nagħtu ħarsa lejn iktar mill-qrib naraw li Bangladesh li huwa pajjiż li għandu ħafna eh, kwistjonijiet ta' stat ta' dritt eh, wassanna biex naħsbu għalhekk nitnappella lill awtoritajiet biex jieħu il-passi meħtieġa biex jixpruna il-pożizzjoni tal-poplu u ma nerġgħux nirrepetu dak li ġara f'dan il-każ li semmejt. Grazzi. Tavares für eine Grazzi, onorevoli Tavares. Grazzi ħafna, President, fil-qosor. Jina xtaqt li aħna niftakru f'waħda mill-ar traġedji ta' l-seklu 20. Ġifiri, dak li ġara bejn l-Indja u l pakistan tal-Punent u tal-Vant li jumbat sar il-Bangladesh hemm bżonn li l-awtoritajiet ta' dawn il-żoni jagħtu każ ta' x'qed jiġri hemm bżonn li verament jippruvaw isalvaw il-pajjiżhom skont il-kultura bengali li tmur lura għal tegore. Anki il-perit tant kbir Raman Khan wara l-indipendenza fil-Bangladesh hemm bżonn li jkun hemm rispett lejn xulxin li jkunu jafu jgħixu fil-paċi skont kif missirjietom kienu ħasbu meta ridu jagħmlu l-unifikazzjoni tal-pajjiż. Grazzi ħafna. Sur Tavares issa bekk nispiċċaw il-keċ tiegħi is-Sinjura Kummissarju. Bil-mikrofonu, Sinjura Kjoċu. Grazzi ħafna. President, onorevoli membri ta' dan il-Parlament, aħna nilqaw l-adozzjoni ta' dan il-Parlament ta' rezoluzzjoni dwar il-situazzjoni ta' dritt tal-bidja fil-Bangladesh. Il-violenza ta' dan l-aħħar li ħallit għax mit persuna mejta u ħafna midruba verament ħassibna. Is-Sinjura Ashton, l-reprezentant Oli, ħarġet dikjarazzjoni fit-tini ta' Marzu u hija verament u rrit is-soba tagħha għal fatt li tilfu tant nies waqt id-demostrazzjonijiet. Id-diskussjoni dwar drittijiet tal-bniedem irridu npoġġuha fil-kuntest tal-isfidi li l-Bangladesh qed jiffaċċja. Dawn jinkludu jinkludu li hemm ħafna nies mal-popolazzjoni, faqar kbir, il-pressjoni fuq il-rizorsi naturali, il-problema ta' sigurtà tal-ikel, il-dizastri naturali u anki problemi ta' minoranzi u l-autoritajt ma jħadmux tajjeb. Kważi terz tal-popolazzjoni għada teħx faqar kbir. U dan verament huwa problema kbira. Anki l-terrorizmu u anki il-fat li n-nis mandomx bizzejiet ikel. Is-sitwazzjoni se tkompli tmur allar imħabba it-tibdi fil-klima tal-ġejjieni. L-Unjoni Ewropea issa ila taħdem mal-Bangladesh biex naraw kif flimkien insibu l-kaptu ta' dawn kwistjonijiet minħabba il-konfrontazzjoni li issa ilha maħabbejn il-gvern u l-oppożizzjoni u anki demostrazzjonijiet li rajna saru meta kien hemm fit-tribunal dawn il-każijiet dwar il-krimini tal-gwerra hemm ir-riskju tal-vjolenza partiġjana speċjalment fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-Parlament li suppost se jsiru f'Diċembru ta' din is-sena nkella fil-bidu f'Jannar tal-sena d-dieħla. Għalhekk l-elezzjonijiet fil-paċi inklusivi se jkunu il-qofol tal-konsolidazzjoni tad-demokrazija tal-Bangladesh u importanti li l-forzi politiċi isibu il-konsensus dwar il-mod kif isiru jitnidu dawn l-elezzjonijiet. Ovvjament il-komunità internazzjonali ma tistax tiddeċidi hija dawn il-modalitajiet aħna nistgħu biss ngħinu L-Unjoni Ewropea għamlet kienet osservat l-elezzjonijiet li kienem l-aħħar li kienem u jekk nerġgħu niġu mistiedna se tagħmel l-istess eżerċizzju il fatt li dawn il-proċessi eh, tal-rjati ta' gwerra jitlestow għandhom impatt fuq, eh, se jkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni kollha il-fat li jem il-pina tal fiċ-ċirkostanzi kollha anki ġifiri fil-rejati lar li kienem ma jfissirx li aħna qed nitkellmu favur l-impunità. Aħna nafu eh, l-affarijiet imwera li saru li, li twettqu meta kien hemm il-gwerra tal-1970 ħakemm tilfu ħajjithom in-nies u l itreċitajiet li saru dak iż-żmien dan kollha huma importanti għal ġustizzja fil-nies tal-Bangladesh Mela, minħabba dan kollu, aħna em, tlabna daw kollha involuti biex juru kol ċertu trażin fl-azzjoni tagħhom. U importanti li l-minoranzi jiġu protetti mod speċjali. Kull sforz huwa importanti biex il-problemi ma jkomplux jiggravaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jgħid il-President, eh, jingrazzja l-Kummissarju, mela biex nalqu għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni bekk il-debattitu eh, spiċċa u ikonna il-vot iktar tard. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna se nitkellmu fuq gruppi ta' minoranzi ġifieri Turkmen Iraqini l-awtur Kristof Lizek fidejk għal minuta, sinjur. Przewodniczący, pani komisarz. Grazie ħafna, President, Signora Kommissarju Is-sitwazzjoni fl-Irak dan l-aħħar snin kienet waħda veru komplikata. Konflitti kemm